start very quickly. Um, Jekk jaġobkom nibdow malajr malajr. L-skeda kien il-Bank Centrali Ewropew u l-Kummissjoni li kellhom żewġ laqat fl-istess ħin fuq istabilità finanzjarja. Fl-istess ħin tal-laqa tal-dan il-Kumitat. U minħabba l-laqa li għanna wara, il-Parlament sfortunatament mhux rappreżentat f'din il-konferenza għaliex kelli nirtira l-attendenza tiegħi għal dan biex nkun nista' nkun president għal din il laqgħa Peress li qegħdin tard nitlob lill kummissarju jiffoka fuq it-tieni parti tad-diskors tiegħu. Nistgħu nqasmu d-diskors kollu tiegħu imma jiena xtaqt li jaqta l-isfond tad-diskors tiegħu u nitkellmu eżattament fuq il-qalba ta' dak li nixtieq niddiskutu llum fuq il-kwistjonijiet makroekonomiċi. Għal mistoqsijiet nitlobkom ma tistaqsux fuq Ċipru u jekk tagħmlu dan u xorta tistaqsu jiena nagħti l-għażla lill kummissarju biex jirrispondi biss fuq kwistjonijiet tal-affarijiet makroekonomiċi. Il-bqija nieħu nota tagħhom u jkollna mbagħad ismih ta' 8 ta' Mejju fejn jista' jwieġeb fuq dawn kwistjonijiet. Ġifieri jista' jkollkom tweġibit parzjali biss. Mhux qed nipprova nagħmlilkom sarimma, imma jiena nixtieq li niddiskutu l-affarijiet ta' Ċipru meta jkollna smieħ fuq Ċipru. Grazzi l-Kummissarju, jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Thank you, thank you Sharon, uh, Madam Chair, Honorable. Grazzi Sharon, grazzi President, membri onorevoli. L-ewwel net jiena kuntent li qiegħed lura hawnhekk illum għal dan id-dialogu ekonomiku tagħna biex niddiskuti l-sbilanċi makroekonomiċi. Jiena ser insegwi t talba jew l-istruzzjonijiet ta' xerin u ta' bilħaq ser nifoka fuq il-kwistjoni tal iżbilanċi makroekonomiċi. Nagħmel dan billi nindirizza numru ta' konklużjonijiet tal-IDRs, ir-reviżjonijiet dettaljati tal-Kummissjoni li għamlet il-ġimatej ilu. Dawn huma l-elementi essenzjali tal- governanza ekonomika imsaħħa tagħna u nixtieq nifoka inqas fuq il-proċedura u iktar fuq il-politika tagħna. Il-Parlament Ewropew huwa istituzzjoni politika ħafna u l-iżbilanċi makroekonomiċi jitolbu li jkun hemm dibattitu politiku fuq il-linji gwidi politiċi. Iktar kmieni dan ix-xahar aħna preżentajna l-IDRs għal 13 il-stat membru. Fil-waqt li l isfidi li ġew li qed jiġu analizzati u ma diskussi f'dawn l-IDRs varjaw minn pajjiż għal ieħor hemm xi kwistjonijiet ta' politika li huma komuni għal bosta pajjiżi. Dawn huma dawn li se nsemmi issa. L-ewwel nett l-aġġustament estern kemm tal-kont kurrenti kif ukoll tal-bilanċ tal-kummerċ dan miexi u għaddej bħalissa iżda l-responsabilitajiet finanzjarji esterni għadhom sogru għal bosta pajjiżi. It-tieni punt il-kompetittività kemm fuq il-livell strutturali imma anke fuq l-ispejjeż huma tħassib kruċjali f'numru ta' ekonomiji fl-Unjoni Ewropea. It-tielet punt id-deliveraging għaddej ġmielu fis settur privat iżda il-livelli ta' dejn għadhom għolin ħafna. Dan ifisser li hemm inqas konsum, inqas investiment u dan għandu pis negattiv fuq it-kabbir ekonomiku. Ir-raba punt is-swieq tal-qasam tad djar qegħdin jaġġustaw ruhom iżda għatfadal ħafna xisir f'ħafna pajjiżi f'dan ir-rigward. Il-konklużjoni tagħna hija li hemm żbilanċi makroekonomiċi fl-istati membri kollha li dawn revizjoniet id-dettaljati ħejjina li jom. Iżda n-natura u kemm huma gravi ivarjaw wieħed għal liħor. Għal Spanja u Slovenja aħna nikkonsidraw li l-iżbilanċi huma eċċessivi. Fi Slovenja li xorta waħda daf f'sitwazzjoni ekonomika li tista' ġestija, l-iżbilanċi makroekonomiċi eċċessivi ilhom jinġemaw dan l-aħħar u jiżdiedu. Fil-kuntest ta' xejrit ekonomiċi negattivi, is-sogri għal stabilta' finanzjarja li joforqu minn eh, dejn tal-kumpaniji u deliveraging huma sostanzjali. Dawn is-sogri jerġaw jamlu iktar b'saħħita din il-kwistjoni minħabba l-kapaċità tal-aġġustament limitata tas-swieq u struttura makroekonomika li hija dominata mis-sida tal-Istat fi Slovenja. Fi Spanja, minkejja progress importanti li seħ is-sena li għaddiet fl-2012, għatem zbilanċi makroekonomiċi eċċessivi. Dejn oli ħafna domestiku estern għadu tkun ta' riskju għad kabbir u għad finanzjarja. Fil-waqt li kien hemm titjib fil-kompetittività u aġġustamenti ċari fuq il-flussi l-aktar fil-deficit tal-kont kurrenti xorta waħda għatem sfidi kbar. Rati olin ta' għat kif ukoll il kundizzjonijiet finanzjarji stretta ħafna li kien hemm esponow il-vulnerabilitajiet rappreżentati minn dawn l-isbilanċi. Il-Kummissjoni qed taħdem fi sħubija mal-gvernijiet Sloveni u Spanjoli kif ukoll ma' gvernijiet oħrajn tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ nappoġġaw dawn il-pajjiżi fl-isforzi tagħhom għal riformi biex jindirizzaw dawn l-iżbilanċi. Fil-każ tal-Slovenja sabiex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal din ix-xejra negattiva, il-pajjiż għandu jtemm il-riformi li beda u jinkludi wkoll politiċi politiki konkreti u komprensivi fil-programm tagħhom. Fl-istess rigward Spanja għandhom ikomplu jimxu f'din id-direzzjoni ta' riformi biex jinkludu wkoll miżuri komprensivi u konkreti ta' politika fil-programmi tagħha. Aħna qed nistennew dal-waqtu fil-fatt għada l-Prim Ministru Rajoy wara l-laqa tal-Kunsil tal-Ministri ser jippreżenta dawn il-programmi fil-pubbliku. F'dan l-isfond, il-Kummissjoni issa ser teżamina bir-reqqa il-NRPs, il-programmi ta' riformi nazzjonali u l-programmi ta' stabilità f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, aħna ħniprovdu l konsulenza politika tagħna u nintegrawha fil-pakket tal-CSRs, rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż fit-tmiem ta' Mejju, fil-fatt fid-29 ta' Mejju. Dan il-pakket ser ikopri wkoll l-IDP, il-proċedura tad deficit eċċessiv. Għalhekk, President, membri onorevoli, meta nitkellmu dwar l-IDPs u l-politika fiskali li ġew diskussi kemm il-darba u b'mod intensiv f'dawn l-aħħar ġimgħat ippermettu li nirreferi għall strateġija ekonomika komuni tal-Unjoni Ewropea għall promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli u tkattir tal-impjigi u biex inżommu iż-żieda tad-dejn f'livelli sostenibbli. Biex niksbu dawn l-anijiet aħna sħaqna fuq il-bilanċ tal-finanzi pubbliċi u politika fiskali konsistenti fuq medda medja ta' żmien. Dan kien il-ħsib wara l-estensjoni tal-skadenzi tal-IDP għal Spanja, Portugal u l-Greċja s-sena li għaddiet. Konformità ma' din il-politika u l-ħeffa u l-pass tal-stabilizzazzjoni qed naraw li dan qed imajna fl-Ewropa. Din is-sena l-isforz fiskali strutturali ser ikun tliet kwarti ta' perċentwal tal-GDP, il-prodott gross domestiku fiż-żona euro, li huwa nofs meta mqabbel mas-sena li għaddiet biċ-ċifra ta' 1.5%. U għalhekk qed ngħidu li għaddejna minn 1.5% għal tliet kwarti ta' perċentwal wieħed tal-GDP meta mqabbel mas sena li għaddiet. Id-deċiżjonijiet li waslu għal din li wasanna li jom is-sena li għaddiet fl-2012 wara ir-rekomendazzjonijiet tar-rebbija li għaddiet Nistgħu nqablu wkoll mal-Istati Uniti, fejn l-Istati Uniti qed naqsu d-deficit tagħhom b'1.5% sa 2% din is-sena meta mqabbel mal-istrateġija fiskali. Dan xi fisser ifisser li fl-Istati Uniti is-sem proporzjonali tal-konsolidazzjoni fiskali din is-sena huwa id-doppju bħala kobor meta mqabbel mal-Ewropa. Tistgħu tistaqsu x'wassal biex aħna għandna dan il-pass iktar kajman ta' ġustament fiskali. Dan seħ minħabba tliet fatturi. L-ewwel nett minħabba l-kredibilità dejjem tiżdied fil-politika fiskali li kisbu l-Stati membri ta' zona euro mill-2011, it-tieni net bazzjoni deċiżiva li ħa l bank Ċentrali Ewropew biex wassal għal stabilta fis-swieq u t-tielet bir-riformi tal-governanza ekonomika li tipprovdi qafas effettiv għall-aġġustament fiskali differenzjat u biex riformi strutturali jimxu l-qoddim. Grazzi għal dawn il-fatturi għandna lok biex ikonna politika fiskali perspettiva aktar fuq medja, medja ta' żmien. Dan ma kienx possibbli fl-2010 u 2011 fejn Numru ta' pajjiżi ta' żona euro kienu fil-periklu li jew ma jkollhomx kapital jew inkella jispiċċaw jaqgħu fir-reċessjoni ta' rati tal-imax olin ħafna u mhux raġonevoli. Dak iż-żmien l-istati membri kellhom jagħmlu tajjeb għal kredibilità ta' politika tagħhom b'deċiżjoni diffiċli ħafna biex il-finanzi pubbliċi tagħhom jerġgħu jkunu sostenibbli. Għalhekk, President, Sinjuri, Jiena naf li il-ħin qed jafas kważi skadili u għalhekk nixtieq ngħidilkom li jiena lest niddiskuti kwistjonijiet oħrajn u fatturi oħrajn jinfluwenzaw it-kabbir ekonomiku bħal pereżempju il kundizzjonijiet ta' finanzjament stretti ħafna b'mod eċċessiv li bħalissa huma l-ikbar ostaklu għad kabbir, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. Illum din in-nassa tal-likwidità hija nassa finanzjarja u għalhekk huwa essenzjali li sforzi kollha mill-istituzzjonijiet Ewropej kollha u l-Istati membri kollha isiru sabiex bekk nindirizzaw din il-priorità urġenti. Sabiex bekk l-esportazzjoni u dawk il-negozji li jfittxu tkabbir ikollhom il-finanzjament meħtieġ sabiex bekk jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u tkattir tal-impjiegi. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u nħares il-qoddim għal feedback ta'kom u suġġerimenti tagħkom. Grazzi. Thank you. Uh, and Il-President, nerġaw ħames minuti għal kull wieħed bħala slots, ġifiri inutli toqgħodu xejru li għal mikrofonu minn qabel qed ngħidilkom jekk joġobkom oqogħdu lura u żommu mal-ħin għaliex jekk iddumu l kollegi ma jkollhomx l-opportunità li jresqu l-mistoqsijiet tagħhom. Għandna diskussjoni wkoll fuq il-ftehim interistituzzjonali fuq il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandniex biżejjed ħin u għalhekk mhux se nħalli li l-laqa ddum iktar mill suppost. Jean Paul. Grazzi ħafna, Signora President. Sur, nejdu kwi bene amad, kwi bene kastigat naf li m'għandniex interpretija tal-Latin, imma forsi fil-kultura tagħhom ikunu jaf kuħat jaf xie tfisser xi dan il-proverbju. Nix jiena se nkun stret ħafna imma ħanejdilkom xi jaħżmu l-ċittadini tagħna. F'perjodi diffiċli fil-politika ben bżonn li wieħed ikun konvint minn dak li qed jagħmel kollu l-kuraġġ jgħidlek. U jiena tal-fema li f'dawn l-aħħar xhur dawn iż-żewġ ehm, elementi l-Kummissjoni ma mhix qiegħda tapplikom. Kuraġġ sabiex il-pożizzjonijiet li diġà tieħdu eh, ma jiġux ehm, imnaqra. Im matul iż-żminijiet, ġifieri l-linji ta' politika tal komissjoni kienet tajba lura wieħed irid isegwija jew kien inkella kienet ħażina lura jrid tbiddilha. Imma li naqsu fl-effettività ta' dawk il-miżuri li diġà ittieħdu ah, hija ħaġa ħażina. Inti tajtna ħafna raġunijiet u tgħidilna fej ma nistgħux immorru nimxu eżattament bħall-Istati Uniti ħna nagħmlu l-affarijiet differenti imma dawn l-affarijiet klim tiegħek klim firħa. U ovvjament meta nitkellmu fuq ċertu pajjiżi, eh, ovvjament mhux fuq il-Slovenja, rridu nitkellmu hemm pajjiżi oħra li qegħdin f'sitwazzjoni mwera. Għalhekk jien qed inkun naf jekk is-Sur Barroża irċevix litra ta' Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja fija tgħid x'inhuma l-affarijiet li jrid jagħti każ, speċjalment pereżempju rekomandazzjonijiet fuq Franza. Din l-ittra mhix sigriet għax is-sur Muskovici, il-Ministru tal-Finanzi Franċiż irċiva il-kopja. Il-kollegi Ġermaniżi ma jagħmlux l-affarijiet minn taħt. Kienu diretti b'dak li qed jgħid fuq qed jitkellmu. U dak li jgħid is-sur Barroso, sentenza li forsi ma tantx eh, kienet tajba li qala li qegħdin nerġgħu lura mill-politika tal-awsterità, dan kollu li li bizzani ħafna. U qegħdin nbidlu l-affarijiet mill-politika tal-awsterità qed titgħadda minn ċertu pajjiżi. Imma hemm pajjiżi li biss jafu x'inhi, jafu biss jax jużaw eh, miżuri fiskali ta' taxxa. Għalhekk Jiena eh, f'dan il-Parlament meta kont qed nitkellem fuq six pack u two pack, aħna pruvajna li l-Kummissjoni intuha l-odda sabiex din tkun iktar eh, effiċjenti ħafna minna ridna dan. Imma il-kaxxa tal-odda mill-lider qatt ma nfetħet. U il-problemi eh, il-Komissjoni qed tipprova sibilhom il-kaptu b'affarijiet oħra u mhux bil-istrumenti li aħna tajnija forsi m'għandix il-kuraġġ li tagħmel dan skużani li jien qed inkun severa hawnhekk. Imma eh, kif anki meta tkellimna fuq ċipru darba l-oħra, kien ma kienx hemm viġilanza maħa tal-Kummissjoni talli mhux qed nitkellem fuq ċipru, Sinjura President, imma il-Kummissjoni tħalli l-affarijiet jiggravaw. U għalek jiena ma kienieċ mistoqsija tiegħi kienu kummenti jiena hekk tgħidli li m'għandix raġun f'dan l-affarijiet li qed ngħid ma li inti konvint minn affarijiet b'affarijiet oħra għandek il-kuraġġ timplementhom jiena nkun ħafna kuntent li tgħidli m'għandix raġun. Grazzi. Many thanks uh, for your for your feedback. Uh. Grazzi tal-kommenti tiegħek. Nirreferi għal dak li qed l politika fiskali li aħna ħanżommu politika konsistenti ta' konsolidazzjoni għalila u importanti li aħna nfasslu politika konsistenza u koerenza biex njaħdmu għal tkabbir sostenibbli u ħolqien ta' postijiet tax xogħol. Fl-istess ħin irridu nkunu ċerti li nistgħu eh, nikkontrollaw il-livell li ta' dejn pubbliku li hemm fl-Ewropa bħalissa li qed eh, qed inaqqar mill-tkabbir ekonomiku possibbli fl-Ewropa. Naħseb li pajjiż importanti fl-Unjoni Ewropea bħal kwalinkwa pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea huwa Slovenja u nista' nżid ma' dan billi nirreferi pajjiż ieħor importanti li huwa l-pajjiż li ġej minnu inti Franza. Huwa korrett li Franza qed tiffaċċja u qed tesperjenza zbilanċi makroekonomiċi li jeħtieġu azzjoni ta' politika deċiżiva. Mod partikolari qed naraw il-prestazzjoni tal-esportazzjoni ta' Franza li qed tmur lura u dan qed jasal minħabba futturi li anke ma jkunux marbuta mal ispejjeż dan ifisser li l-pożizzjoni esterna sejra lura u anki kwistjoni ta' dejn fil-qasam pubbliku jeħtieġ noqogħdu b'sebgħinin fuqha. Importanti li nikkontrollaw il-possibilità ta' effetti sekondarji fuq l-ekonomija in ġenerali u anki għall-EMU għaliex il-Franza hija parti wkoll miż-żona euro. Skużani, tajta President, skorrejt 30 sekonda, issa Elisa Ferreira. Kommissarju. Kommissarju. Grazzi ħafna. Limit rekomendazzjonijiet da trojk. Grazzi tal-inti ġejt il taqamana dal-għodu jiena eh, ġeja minn pajjiż li segwa il-pariri ta' trojka kelma b'kelma. Aħna dawn ir-rekomandazzjonijiet daħħalnihom u mill-2010 dan sar aħna kenna il-debitu kien ta' 93% tal-PIB tal-GDP PIB. U qed nitkellmu issa inżilna għal 17%. Iġifiri il-PIB nizel ukoll da għandu jitla fl-2013 din is-sena, imma dan ma, ma kienx minnu. U għaxal dis-sena sem nerġaw nonqsu b-2.3%. Iġifiri, emżon nieqfu b'dawn il-miżuri, ma nistawx inkomplu unkampaw b'dawn l-affarijiet. Il-President tal-Kommissjoni qed jibda jgħid li l-austerita issa wasalna verament fl-axħar nifs taħħa li hemm bżonn politika ħafna iktar li tkun torbot fuq elementi soċjali. Għalek, kif se tagħmel dan il-Kummissjoni, kif se tibdel il-linja tal-politika? Il-bdil għandu jkun wieħed radikali jekk intom se tkomplu bil-linji ta' politika li qed taraw li issa m'għandhomx suċċess, m'għandhomx riżultati tajbin, ma jistax ikun inkomplu mek, inkomplu hekk, issa ġbajna. Mhux possibbli iktar li nkomplu f'din it-triq, għax inkella se nitlu dritt ġolħajt, diżastru. Vaj kejjir, insima cima zombru, sida dawx. Għalek, sur kommissarju, ek joġbok isem dak li etnejt għandek id-dmir u kol lejn iċ-ċittadini, il-nis, il-poplu. Grazzi. Thank you very much, uh, Mrs. Ferreira. Grazzi, signora Ferreira. Fil-rigward il-Portugal, teftakar so li dinem numru ta' konsegwenzi li kienet tiffaċċa l-Portugal li kienet xifer l-irdum li tfalli u għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-IMF qablu li jappoġġaw jgħinu l-Portugal biex nevitaw li jkun hemm eh, falliment bla ordni fil-pajis u provajna nagħmlu tajjeb għal sistenibilità ekonomika tal pajjiż u s sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tal-Portugal. Jiena naf So li dan l-aġġustament kien diffiċli ħafna għaċ-ċittadini f'ħafna pajjiżi li iffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi serji ħafna. Sa fejn jien jiena għalija tisħaq fuq l-importanza li nelbu din il-kriżi politiki konsistenti li jimplika li l-politiki tagħna jeħtieġu jkunu kapaċi isaħħu s-sisin mill-ġdid ta' tkabbir u l impjiegi Dan ifisser li l-konsolidazzjoni fiskali li nirreferu għalija titkun favur tkabbir u ġusta soċjalment biex bekk tkun tajjeb u tista' tintlaqa tajjeb maċ ċittadini tagħna. Jiena naf li din hija sfida kbira fil-pajjiżi kollha li bħalissa għaddejjin mill-proċess ta' bilanċ mill-ġdid ekonomiku u qed ikunu appoġġjati minn programmi tal-IMF, tal-Unjoni Ewropea, Greċja, Portugal, irlanda kif ukoll Ċipru li issa ħajidħol għal dan il-programm. Elisa? Komissarju? Memx il-bess il-headphones? Ftakar kelma waħda mill-ħanajt, baxta, daqsek, ġbajna sa' I think that's a comment, um, but I think uh, we now move... Naħseb li bizzejda l-komment għajt il-President. Issa għaddu għal-mistoqsija li jmiss minn għalde Wolf Klins. Jek joġba. Kommissarju? Għet nitkelmu dwar l-importanza li nħadnu it-kabbir. Għet nitkelmu dwar l ħtijġu li nġeneraw it-kabbir. U nistaqsi għala l-Kummissjoni mhux qed tilqa dan il-punt u tmexxih b'mod iktar effettiv. Jekk verament irridu ntemmu s-suq waħdini anke s-settur finanzjarju naqsu l-burokrazija dan ikun ta' kontribuzzjoni ilkom bidejkom fuq zaqkom għal snin sħaħ biex naqsu l-burokrazija, imma l-burokrazija tibqa' tiżdied fl-Unjoni Ewropea. Dan l-ewwel punt. It-tieni punt issa. Għaddejjin politika li diġa' kommentat fuqha Elisa li qed toħnoq lill-istati membri Anzi, l-kontra misna namlu, namlu għam iktar responsabli l-azzjonijiet tagħhom għandhom ħafna diffikultajiet u d-dimom iżda jeħtieġ jerfa' fuq spallejhom ir-responsabiltajiet tagħhom. Jekk ikollok ekonomi, tkabbir ekonomiku li timmajna b-20% minnu dan imissa snin wara qed jirpiljaw u reġgħu lura tkabbir. It-tieni kif ħanifaċċaw id-dejn tal-istati membri? Kif ħat indirizzawhom dawn? id-dejn attwali jiġi indirizzat, iżda id-dejn moħbi impliċitu forsi mhux qed nindirizzaw tajjeb u fil-Ġermanja nafu li ħan niffaċċaw diffikultajiet iktar il-qoddim. Nixtieq inkun naf meta tindirizzaw indirizzaw din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Glintz, uh, for your... Grazie ħafna, Sur Glintz, għal-mistoqsijiet tijak fuq il-suq uniku u li jkun hemm regoli aħjar, jiena naqbel miegħek li l-problemi ekonomiċi tal europa ma nistax ninsolvuhom billi nifukaw biss fuq politika makroekonomika. Hemm elementi oħra makroekonomiċi kif nistgħu ntejbu il-kummerċ il sabiex ikun hemm iktar kumpanniji, iktar investiment f'dawn il-kumpanniji li jkunu jistgħu jimilħu jikbru fl-Ewropa. Meta wieħed qabbel ma' l-Istati Uniti, il-problema prinċipali għal kif jiżvolġu jizviluppaw l kumpanniji fl-Ewropa anki jekk għandna numru tajjeb tagħhom, it-kabbir ta' dawn il kumpanniji mhux miexi bl-istess ritmu meta mqabbel ma' dak ma' l-istess ħaġa fl-Istati Uniti. Iġifieri, ir-rata ta' tkabbir hija iktar baxxa u dan jirrifletti fuq il-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Is-sur Barnier fuq is-suq uniku ippreżenta l-atti dwar dan u avvanza numru ta' miżuri sabiex aħna suq waħdini inlessuh, nikkompletaw fil-qasam tal-enerġija, tas-suq digitali, għadba għanna ħafna potenzjal fuq xiex u kol nibnu biex verament nkunu nistaw nizvolġu aħjar s-suq wieħed tagħna. Kien għandi kumment għal Sur Ferreira. Jiena nixtieq ngħidlek li huwa importanti ħafna li jkun hemm programmi li jkunu għadhom fidejn il-pajjiżi fejjem iktar għaqda u fejn hemm azzjoni flimkien il-pajjiżi jirnexxielhom jelbu l-problemi araw ġara fil-Latvja fl-Irlanda. Kellhom politika ta' riforma deċiżiva li permezz ta' nexxilhom jerġgħu jqumu fuq saqajhom u anki irkupraw f'dak inkwantu għal xogħol. Issa fuq l-aħħar punt tijak forsi aħjar kiku jina smajtek bil ġermani sa xina ma tanċ fimtu l punti ma kim forsi tista' tirrepeti kont titkellem fuq eh, il-dejn impliċitu. Iva, din hija l-qada u sfidi nsibu f'ħafna stati membri. Per eżempju, eh, meta wieħed jirreferi għas-sistemi tal-pensjonijiet. Għalhekk aħna għandna rekomandazzjonijiet f'dawn l-isbilanċi makroekonomi ħajru l-istati membri sabiex jagħmlu il riforma għall-letta tal-pensjonijiet biex din tkun iktar taqbel ma id-bassir ta' kemm sejjex il-bniedem anki s-sostenibilità fuq medda medja ta' żmien tal-finanċi pubbliċi rajna li kien sar li issa eh, sar progress 19 minn 27 minn minn dubdiet il-kriżi iddeċidow li u anki implementaw riformi fil-qasam tal-pensjonijiet. Forsi ma tantx nagħtu każ dan il-fattur ma fatt huwa wieħed importanti. U jiftaħ it-triq għas-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi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 Signora Mbe, grazzi kummissarju tal-ġejda ta' għamana l-lum. Kif tim semmejt fl-introduzzjoni, il-settur finanzjarju għadu fi krizi f'ħafna stati membri għalek jena nishtiq nkun naf minn għandek xinu ma l-indikaturi l-ġodda fl-scoreboard, ġifiri r-rata tal-tkabbir tal-responsabiltajiet tas-settur finanzjarju. Meta għet jaqra l-lefti l-Financial Times nafu li hemm eh, problemi li għadhom qegħdin joħorġu li għalhekk qegħdin nafti huma x-xejriet b'dawn l-indikaturi. Meta intom ehm, għażiltu dawn l-indikaturi kontu eh, it għom. U qegħdin nafti dan għandux dawn għandhom xi servu kol ta' twissija f'dawn anki l-iżviluppi li rajna eh, jiżvolġu f'dawn l-aħħar sentej. Thank you. Concerning uh, your question as regards uh, the finance sector, uh, Meta nsemmu dawn l-indikaturi għas settur finanzjarju, huwa importanti ngħidu li aħna ħriġna b'indikaturi għall-scoreboard. U naraw li meta wieħed jieħu l-proposta tal-ISRB il-Sistema Ewropea tar-Riskju l-Bord l-indikaturi għall-istabilità tas-swieq finanzjarji Iva, edi naraw dikaturi li jgħatu responsabilta fuq, me, fuq zmin medju. U dan aħna konsidrajnieh fi xogħol li għamilna. Imma meta wieħed iqabbel mal-kriterja li jintużaw biex nazlu dawn l-indikaturi, ġifiri rilevanza eh, ekonomika, l-aċċess għad-data, u anki biex ma jkunx hemm eh, ix-xogħol doppju li jsir, dak li joħroġ mill-ISRB dawn kienu l-ewwel indikaturi li ġew ikkunsidrati. Is-sitwazzjoni ta' bħalissa fis-sistema Ewropea finanzjara u dik tal-banek ovvjament hija marbuta mal-kondizzjoni tal-irkupru biex ikun hemm tkabbir ekonomiku, iktar postijiet tax-xogħol. U em, dawn il-miżuri stretti eh, finanzjarji forsi huma l-ikbar ostakolu, l-ikbar xkiel għat kabir ekonomiku, speċjalment fir-reġjun tal-Ewropa tal-tisfel tal-nofsinhar. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, il-self huwa diffiċli ħafna xirrati tal-interess huma qolin ħafna. Għalhekk x'għamilna aħna biex indirizzaw din il-kwistjoni li hija waħda urġenti wara kollox, priorità immedjata. Hemm bżonn li naġixxu fis-setturi kemm privati kif ukoll pubbliċi. Il-Bank ta' Investiment Ewropew qed jimla il-lakuni li qed iħallu il-banek privati li dawn m'għadhomx jifilħu jgħinu l-ekonomija. L-ammont ta' 10 biljuni li aħna qbilna fuqhom is-sena l-oħra jagħti il fakultà li IB biex jidissena jizid is-self b'40 fil-mija. Anki għas-settur privat, il-banek privati u l-capital markets. Li IB se jagħti 180 biljun f'investimenti kemm fis-settur privat kif fis settur pubbliku fit tlet snin li ġejjin minn u fil-fatt imbedda da minn jannar ta' din is-sena. Fl-istess ħin hemm bżonn inkomplu naħdmu biex ikun hemm l-investiment privat. Mhux qed nitkellmu hawnhekk kif nagħmlu tajjeb għal banek. Imma naraw li jkun hemm flus ta' eh, li ta' flus li jista' jagħti spinta l qudiem il-tkabbir u anki x-xogħol. Il-self għall smis anki dan ġi approvat il-biraħ mill-Bank Ewropew ta' Investiment skont il-mandat ta' self u jiena naqbel ukoll mal-talba tan-new tal-miżuri ġodda għal l Il-Kummissjoni qed taħdem għal istituzzjonijiet bħal e IB sabiex tiffaċilita soluzzjonijiet biex nistaw nelbu din il-problema urġenti li verament hija taxkil kbir fl-Ewropa bħalissa. Grazzi. Thank you. Uh, next for the Greens, Philippe Lamberts. Good morning, Commissioner. Philip Lambert, bonġu, Commissario. Aħna, il-grupp tal-ħodor ma nemnu xej, anzi nobodu d-dejn. Aħna naħsbu li il-nista l-politika l-istati membri ma nafs eh, il-pis mandux jaddi għal-ġenerazzjoni futuri jien eh, intom l-ICB, il-Ministru tal-Finanzi fil-Ekofin ma jaqblux maħna, ma jaqblux ma dan il-kunċett għaliex nobodu d-dejn u għalek għanna eh, din id-divizjoni ideologika bejnietna. Jena nobot is-soluzzjonijiet skont il-fema ortodossa ta' bħalissa, imma nista' kikun aċċettaj jekk għall-inqas kieku bil-normi li għamiltu intom riżultati jkunu tajbin. Kieku nara li l-dejn jgħat jenqos, kieku inti tikkonvinċini li riċetta tagħkom taħdem, tajjeb, anke jekk ma naqbilx magħha, inkun nista' ninsalek il-kappell, però intom bil-miżuri li ħattu mhux qed tikolkom riżultati tajbin. Ir-riċetta li għandkom mhix bizzejiet. U għaliex forsi eh, għax l-ingredienti tar riċetta mhux tajbin jew inkellax ma taħdem għal żmien twil, orrejt, nistgħu ngħidu li l-Irlanda l-affarijiet ħadmu. Id-dejn soċjali huwa magħmul pereżempju mill-faqar. Naf li hemm min jaħdem, min jaħseb li forsi nistaw naħsbu fl-istrumenti iktar pozittivi, il kompetitività strumenti ta' konverġenza, ma nafx kif taħsibha fuq dawn inti, xe tkun il-bazi legali, meta se ikonna proposta fuq dan se jkunu il-possibiltajiet, l-alternativi li se toffru intom, imma biex inkun sinċir jiena nix nafdakom u dan ettu fil-plenarja l-ġimgħa l-oħra kol, jiena naħseb li l-administrazzjoni, li sibi, il-Ministru tal-Finanzi, għandkom ħafna nis intelligenti, imma unek qed nara verament li jintom mux qed tarfu l-affarijiet li ridu jisiru. Intom fuq l-iskorbor ta' sena l-oħra. Ejdin naftiċ kif taħseba fuqu. Ħalli nkun nistaw nipreparaw għalih, ħan diskutu miegħek fuq dan. Grazzi. Thank you, Mr. Lamberts. Uh, starting with your Last, uh, last point, uh, in case uh, we uh, eh, Iva, fil-fatt aħna qed nippruvaw inbidlu jekk nbidlu l-indikaturi tagħna bla dubju ser nikkonsultaw mal-Parlament Ewropew u naraw li eh, nilħu qbil magħhom sfortunatament kien hemm konsultazzjoni li saret tard wis uh, waqt l-eżerċizzju ta' qabel dan. Dan ma kienx intenzjonat. Iżda din uh, il-prassi ser tiġi irranġata jekk inkunu ser imbidlu xi affarijiet fuq l-scoreboard tagħna. Fil-fatt, f'xi żmien fit-tieni nofs ta' din is-sena nixtiequ jkollna diskussjoni flimkien biex nevalwaw is-semestru Ewropew in ġenerali u f'dak il-kuntest niddeċiedu jekk uh, l-scoreboard u l-indikaturi kif ukoll l-isbilanċi eh, ġenerali makroekonomiċi uh, eh, jistawx uh, jitbidlu kif il-leġislaturi xtaqum dwar il-mistoqsija li għajimtli dwar eh, dejn pubbliku, nishtiq eh, niġbdilkom l-attenzjoni li mhux qed nifukaw biss fuq id-dejn pubbliku, qed nifukaw fuq id-dejn pubbliku u privat. Fil-fatt, l-izbilanċi makroekonomiċi jiffaċilitaw eh, dan il-settur ħafna pajjiżi kellhom IDRs illi eh, kienu relatati ma' tħassib minħabba responsabiltajiet eh, responsabiltajiet, liabilities esterni. Madana kollu, aħna fl-imkien eh, ħatja ta' dan iż-żieda, ta' din iż-żieda fid-dejn pubbliku għaliex fil pattat ta' aħna li ġarra vedejna darbtejn u permezz ta' definizzjoni dan il-patt ta' tkabbir jiffoka fuq id-dejn ta' id-dejn pubbliku u id-deficit. U jindirizza il rakkomandazzjonijiet eh, għall-istati membri, għall-gvernijiet. Eh, wieħed jista' jifhem dan kollu għaliex ħafna xwieħed jgħid dwar il-nuqqas tal-gvernijiet illi jiffurmaw l-Unjoni Ewropea u nuqqasijiet illi huma wrew fis-settur privat ukoll kif naqsu l-settur privat. Nerġa' lura għal uh, strument. I'm running out of time l-istrument tal-konverġenza u tal-kompetitività iktar tard għaliex speċjali l-ħin. Iva fil-fatt qed jgħidu li hemm xi problemi bil-web streaming ġewwa il-Parlament jekk qed tużaw eh, għamlu refresh tal-paġna. Issa il-sur xuntes għal-gwen. Sur Vice President, f'dan iż-żmien kollu eh, kif eh, bħala rappresentant eh, Grieg u bħala rappresentant ta' Xelluk fid diskussjoniet li kellna mal-Kommissjoni fil-plenarja, fil-kommenti bil-miktub, jiena dejjem qed illi jiena kontra il-politiki tal-Kummissjoni, Trojka. Ġifieri mhux qed ngħid xejn deed u mhux ħan irrepeti dak li qalu kollegi illum illi ġa ikkritikaw b'mod ħarex eh, ċerta eh, aspetti. Iżda, eh, sur Viċi President, Hemm aġir mġiba inspjegabbli min-naħa tal-Kummissjoni u ntikom l-aħħar eżempju. Fil-Greċja sa ftit żmien ilu kienet qed tiġi promossa il-etniki meta mqabbla mal-Bank Ewropew u konet nasbu li dan kien kas ġamaluq għal din la. Estis Ksafnika għal dawn il għal dan il-merging. Bad f'daqqa waħda it-trojka, ġifiri anka il-Kummissjoni li apparti mit-trojka, bidlet il-pożizzjoni tagħha u waqfet dan il-merging. U issa trid eh, proċess separat ta' rikapitalizzazzjoni għaż-żewġ banek. U eh, għalkemm eh, dan huwa diffiċli ħafna u qed narawh fil-verità fil li sar sar bejħ sħiħ ta' dawn iż-żewġ panek għal privat eh, li kienu qabel gvernijiet pubbliċi. Allura, x'imbidel? Għaliex inbidlu l-affarijiet min-naħa ta' trojka? Ma nafx jekk intom irreġistrajtux xi tip ta' eh, kompetizzjoni. Uh, Eh, l inkwitani huwa illi qed ngħidu illi kieku sar dan il-merging kien ser ikun hemm problemi minħabba id-daqs ta' dan il-bank il-ġdid illi kien eh, se jkun bank kbir wis eh, biex jerġa' jinbih biex imbagħad jinbih. Jekk dan huwa minnu allura huwa vera l inkiteb illi dan il-merging waqaf għaliex eventualment rridu nevitaw illi timbieħ l-etniki l-gbar bank fil-Greċja għal prezz wis baxx. Umbat dwar ir-rikapitalizzazzjoni intom jidrilkom illi hemm xi interess ta' xi gvern Ġermani, ta' xi bank Ġermaniż biex jixtri l-etni bank fil-Greċja. U meta ser eh, timbieħ, meta ser tieqaf din l izvaluta tal-ekonomija, din l izvaluta tal-ekonomija Griega? Thank you for your question. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Il-Greċa miex parti mill-proċedura tal-isbilanċ uh, eh, fil-makroekonomiku ta' dan il-programm. Dan id-dibattitu huwa dwar sbilanċi makroekonomiċi u fuq għabbażi eh, eh, uh, ta' 13 l-in-depth reviews. Il dwar il-rikapitalizzazzjoni, dan il-proċess ta' rikapitalizzazzjoni tal-bank, tas settur tal-bank grek, tas settur bankarju grek, nistaw nejdu illi aħna favur dan il-proċess ta' ristrutturar u ta' rikapitalizzazzjoni. Illi Eh, qed jiġi segwit mill-Istati Membri u mill-IMF. Iżda jiena ma nistax nidħol fid-dettall għal dak eh, li huma eh, f'dak li huma negozjati ta' la ta' bank u laqas bank ieħor fil-verità għaliex ma jkunx da ma jkunx xieraq. Il-pjan ta' rikapitalizzazzjoni qed hemmhekk u huwa essenzjali illi flimkien mal-imsieħba Griegi u l-autoritajiet Gregi u il-banek Gregi inkomplu dan il-proċess sabiex nerġaw nitfaw nipumpjaw flus fil-banek Gregi għalix dina kun, dinja kondizjoni essenzjali għal tkabbir ekonomiku u għal tkabbir tal-impjek tal fil-Greċja. Grazie. Δεν ξέρω αν είναι πιστική η απάντηση προφανώς το ότι η ερώτηση ενδεχομένως είναι εκτός θέματος. il-fatt li inti jettejt li l-mistoqsija tiegħi mhijiex posta u hekk eh, u approċ ħażin għaliex intom kontu qed titkellmu dwar l-ingann tal-likwidità u dan iċ-ċirklu vizzjuż li ħloqna. Il-banek jidħol eżatt, il-diskors tal-banek jidħol tajb ħafna fid-diskussjoni tagħna illum. It-tip ta' mistoqsija li għamiltlek hija waħda politika u din jimminix l-uniku persuna li qed inressaqlek din il-mistoqsija hemm ħafna fil-Greċja, ħafna nies fil-Greċja, eh, figuri importanti ħafna, illi għandhom l-istess tħassib bħali, mhux jien biss. Grazzi. Iva fil-fatt m'hemmx eh, m'għandniex ħin nerġgħu nirrispondu għal din il-mistoqsija. Hemm xi mistoqsijiet oħra dwar nuqqas ta' ftehim ta' deċiżjonijiet li saru mit-trojka għandu bżonn ikun hemm xi tip ta' mekkaniżmu sabiex in-nies ikollhom mistoqsija, ikollhom skużawni tweġiba dwar dan. Ġifieri jekk tista' toffrina dawn it-tip ta' tweġibiet, aħna nkunu tassew grati. Nkella ser ikollna lura nmorru lura għalihom meta jkollna rappreżentanti ta' trojka hawnhekk magħna. Issa il-sur sampo tagħhom. Grazzi ħafna, Signora President, u Eh, għandi pjaċir li qed narakawek magħna, Sur Kommissarju. Mela, fil-bidu ta' din il-kriżi finanzjarja ġi l-ilna għalulna illi jekk ikonna regoli stretti għal kulħadd inkunu nistaw nevittaw l-effetti eh, ta' il-krizi u dawn il zbilanċi makroekonomiċi eċċessivi. Ovvjament, ċakelna dawn ir-regoli anka qabel il-krizi, kellna patt ta' stabilità u tkabbir, iżda ma kienx qed jiġi implementat tajjeb fiż-żona euro. Il- kummissjoni risponditna u għaltilna illi hemm bżonn li nħolqu aktar regoli sabiex nimplementaw il-miżuri ta' austerità. Iżda attwalment rajna bidla f'dan f'din l-attitudni il-kummissjoni għamlet xi eċezzjonijiet, xi eċċezzjonijiet fil-kas ta' ċerta stati membri u beħsiba tagħmel dan għal aktar stati membri. Permezz ta' dawn l eċezzjonijiet il-stati membri ta' żona euro jistgħu jibqgħu jipprattikaw il-politiki fiskali zbilanċati. Eh, dan mhuwiex il-qbilna fuqu. Ġveri, fiftit klim, ħafna pajjiżi eh, ma segwewx il pat ta' tkabbir eh, u issa hemm ċerta eh, stati membri illi qed eh, eh, li fil-kas tagħhom qed isiru ċerta eċċezzjonijiet. Ma kinux qed issegwu ir-regoli u mhux qed isegwu regoli lanqas issa. Il-mistoqsija tiegħi sur kummissarju. Bit-trattati u l-patti kollha li għamilna, x'inhi d differenza jekk ma segwux ir-regoli? X'irna xilna fil-verità niksbu ħlif iktar regolamenti u iktar amministrazzjoni. Grazzi. Thank you, thank you for... Grazzi, grazzi ħafna tal-mistoqsija tijak. Dwar il- il-bazi li fuq bazajt il-mistoqsija tijak, il pat għat kabbir u l-stabilta kellu żewġ effetti. L-ewwel, żied l-importanza fuq eh, l-istabilità ehm, strutturali fuq medda medja ta' żmien. Dan din hija r-risposta għal dawk li għaxar snin ilu per eżempju anka l-ex eh, president tal kummissjoni illi qal illi dan il-patt kien stupidu. Il-riforma zidet iktar diskrezzjoni u iktar qed nifukaw fuq il-sostenibilità iktar milli fuq il-miri eh, nominali għamel il-patt issa huwa aktar konċis u iktar razzjonali. Tini effett kien illi regoli il-ġodda jinkludu anka mekanizmu ta' infurzar u dan rajnieh fl-azzjoni tant illi l-istati membri ħadu regoli b'mod aktar serju għaliex jafu illi setaw jiffaċċaw jkunu suġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji. Għalhekk f'dan is-sens eh, fu eh, il-medda twila u medja ta' żmien irnexxilna ntejbu il-patt eh, ta' stabilta' u tkabbir sabiex innaqsu l-effetti negattivi. Ovvjament, u irid jifhem illi il-riforma f'dan il-patt introduċenja fil-qalba tal-kriżi. U huwa eh, għadan dan li din hija l-intenzjoni tagħna li appuntu innaqsu din il-kriżi u nindirizzawha. Ir-referenza li għamilt inti dwar kemm aċċettajna dawn l-estensjonijiet ta' skadenzi Eh, għal għal tranġar ta' dejn eċessiv. Eh, kienem stati membri għamlu l-almu tagħhom u jekk eh, il-kondizjonijiet jiġu rispettati huwa possibbli illi jiġi revedut il-deficit eċċessiv kif għamilna ma' Spanja, Portugal, il-Greċja u forsi namlu dan anka fir-rebbija fil-kas ta' xi stati membri oħra jekk dawn il-kondizzjonijiet eh, jiġu eh, rispettati. Ista, għal ġit ta' kull stat membru, ta' ċittadini tagħha, kull stat membru għandu jkun responsabbli u jifhem jekk Eh, l-aġġustament aġġustar l tal-finanzi pubbliċi eh, kif għandu jkun u blima pass għandu jimxi, per esempio fil-kas tal-Latvija, eh, ġiġa ittieħed ġiġa ittieħdu passi sabiex dan id-dejn jitħallas lura u fuqtu. Issa għal Partit Popolari Ewropew Corin Vertmingor. Grazzi ħafna, grazzi sur komissarju tal-li għetawek maħna, inti tkellimt dwar il-governanza infurzata. Eh, jiena nixtieq eh, illi inti tuża setat tiegħek b'mod ġust u indipendenti għaliex aħna konxi illi qed isir ħafna lobbying minna ta' stati membri xi pajjiżi żgħar, xi pajjiżi ikbar, iżda nixtieq li inti tuża s-setat tiegħek b'mod ċar. Inti semmejt il xi fatturi, iżda il-fatturi dwar il-fatt illi l-irkupru strutturali huwa biss kajman il-mistoqsija tiegħi hija relatata mal-flessibilità ta' eh, ċerta membri eh, fil-settur ta' six pack. Eh, Sur Barroso u skont ma qal fil-press release huwa illi huwa jixtieq li jkun hemm approċċ ġenerali sabiex intaffu l-iskadenzi u intaffu ir-riformi Eh, fil-rigward ta' l-austerità għaliex xi drabi nafu li rridu nieħdu d-deċiżjonijiet eh, li ma joġbunix sabiex fil-fatt inkabru it-kabbir. Hemm xi approċċ ġenerali għall estensjoni ta' dawn l-iskadenzi sabiex stati membri illi ikollhom IDPs ta' tħassib u jippreżentaw il-pjanijiet tagħhom dan ix-xar u jinsabu fuq il-fuq minn minus minus tlieta u anka meta ma jkollhomx eh, pjanijiet għal azzjonijiet eh, konkreti fis-settur tal-riformi strutturali u meta stati membri jagħmlu weda illi ser eh, jissodisfaw dawn il-kriterji mm, intom ħaq taċċettaw dawn it-tip ta' programmi hekk kif huma? Thank you. Uh, iva, tlet punti. Mela, dak li inti qed issejjaħ eh, When I see that the partnership uh, is indeed uh... lobbying, jina nsejjaħ lu sħobija u dan qed fil-qalba tal-governanza ekonomika jina uh, eh, naħseb illi f'dan ir-rigward irridu naħdmu permezz ta' dialogu kostruttiv mal-Istati membri sabiex insibu soluzzjonijiet eh, iktar permezz ta' eh, eh riformi strutturali. Għaliex aħna qed impoġġu ħafna enfasi fuq eh, eh, struttural finanzjarju illi qed ikollu impatt. Tini punt, għandek raġun jekk il-konsolidazzjoni fiskali tkun bazata wisq eh, fuq eh, il-ġbir eċessiv ta' taxxi dan ser ikollu impatt negattiv fuq it-kabir ekonomiku. U sfortunatament f'ħafna stati membri eh, l-eżerċizzju tal-konsolidazzjoni fiskali wassal għal zieda fil-ġbir ta' taxxi iktar mill-tnaqis fil-ispiża u fin-nefqa pubblika. Mil-banda l-oħra però għandhom eh, impatt strutturali iktar eh, pozittiv fuq eh, it tkabbir ekonomiku. It-telet punt dwar jekk hemmx approċċ ġenerali, le, m'hemmx estensjoni ta' dawn l-iskadenzi għal raġunijiet. L-ewwel kieku dan ma jagħmilx sens eh, f'termini ekonomiċi għaliex hemm ħafna eh, pajjiżi illi huma lesti illi jirranġaw eh, l-isbilanċ fid-deficit tagħhom. U t-tini raġuni għaliex dan ma jkunx b'konformità mar regoli tal-patt ta' stabilta u tkabbir. Naħseb li jkun ħafna ħjar jekk ikonna approċ differenti għabbażi tal-patt ħalli naraw x'inhuma il-possibiltajiet ta' kull stat membru sabiex jadottaw il-pariri ekonomiċi li aħna nkunu tajnijom. U nizguraw il-li huma qed jirrispettaw il-patt ta' stabilta' u tkabbir fil-rigward tal-politiki fiskali. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Issa mill-ġdid il-PPE Diego Feo. <coughs> Grazzi. Commissário. Seja. Grazie ħafna. Sur Commissário. Nil-għawk maħna. Meta inti rispondejt il-kollega Liza Ferreira, ettila li sente ilu il-Portugal kien jinsab f'sitwazzjoni tal-biża' u ma setax iżom il-wedit li kellu u kim minnu da minħabba il-politika irresponsabli li kienet edha um, prezenti fil-pajizi. Kienem l-aġġustament, it-trojka u kol kienet pozittiva issa dwar pajjiżi għax qalet li dan qed jiżviluppa tajjeb, qiegħed fit-direzzjoni tajba. Imma għadu diffiċli għal kumpanniji Portugiżi li jesportaw lejn l-imsieħba tagħna prinċipali pal Spanja li hija stess qiegħda f'sitwazzjoni diffiċli għalhekk laqas nistgħu nisportaw il-prodotti tagħna. Ir-rata ta' għat ukoll hija waħda tal-biża' il-konsensus soċjali huwa li ħafna għalhekk. Sur kummissarju, ma taħsibx li pajjiż bħal Portugal biex iżom il-widet tiegħu m'għandux bżonn ċertu elementi ġodda, ċertu miżuri ġodda, naf li l-iskadenzi ġew imtawla, imma mhux ta' min wieħed li forsi jirrikorri għal miżuri oħra li jagħtu l-inċendif il-pajjiż biex ver verament jtismin tal-qudiem l-ekonomija. Qed nitkellmu fuq politika li mat li, li tafa stissikka ċintorin biss minna rizultati eh, pozittivi. Eliza għalet daqsek, issa xbajna, imma kif se namlu biex imbidlu l-affarijiet biex aħna verament eh, naraw li kunem itkabbir biex ninkoraġġixxu Iva, sikkar ta' ċintorin eh, tajjeb imma r-riżultati kif se nigwadanjawom? X'nistgħu nagħmlu biex naslu għalihom? Thank you, thank you for your... Grazie ħafna, grazie għal-mistoqsija tijak. U palma diġà ġibt lis sur ċuntis, għan ġab li l istess mod. Portugal mhix parti mill-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi għalix huwa pajis li huwa parti mill-programm, iżda peress li qed tistaqsi jiena ħantik tweġiba bl-aqwa kapaċitajiet tiegħi. L-ewwel nett ħadna diġà deċiżjonijiet biex nappoġġaw l-aġġustament ekonomiku tal-Portugal. Dan għamilni b'mod sostanzjali ħafna, fil-fatt reċentament ħafna ġimgħa ilu tistgħu tiftakru li kien hemm appoġġ min-naħa tal kummissjoni u l-Eurogroup ħadet deċiżjoni fuq l-estensjoni tal- kemm jimmatura s-self għall-Irlanda, għall-Portugal, sabiex bekk dawn il-żewġ pajjiżi intuhom daqqatit sabiex bekk jerġgħu lura għal suq li jaħdem ħarir u biex joħorġu b'suċċess mill-programm. L-Irlanda Ed iktar il-qoddim f'dan il-proċess imma naħseb il portugal ukoll ser ikunu ta' suċċess biex jerġgħu lura għal finanzjament pubbliku tajjeb u joħorġu mill-programm fiħdan l-iskadenza li ġiet estiża. Infakkar dak li qalet is-Sinjura Elisa xorta waħda hija qal li naqblu miegħu il b'mod wiesa f'dan il-programm li ma nqodux nestendu l-iskadenzi għal xej, imma nimxu lejn ħruġ mill-programm wara implementazzjoni bir-reqqa tal-istess programm. Dan lan li nestendu il-self eh, il-maturities fuq is-self anki kemm għall portugal kif ukoll għall-Irlanda. Dan qed is-sena li għaddiet u aħna l-estensjoni din is-sena wkoll għaliex il-perspettiva ekonomika u r-riżultati fiskali kienu kemm xejn mill li konna nistennew fir-rigward il-Portugal. Nħoss li huwa verament importanti li l-pajjiż ikun jista' jimxi fiħdan il-programm u jżomma l-iskadenzi u s-seba reviżjoni li għadu kemm ġi konkluż isu koll dawn iċ-ċifri ekonomiċi kemm xejn qar li konna tinbassru kif ukoll ir-riżultati fiskali. Importanti ħafna li f'dan il-kuntest il-proċess ta' riformi qed ikompli fil-Portugal u flimkien mal-kollegi Portugiżi tagħna nindirizzaw il-kundizzjonijiet ta' finanzjament fl-Ewropa għaliex kifet mod ġenerali fl-Ewropa ta' nofsinhar u anki fil-Portugal hemm kundizzjonijiet diffiċli ħafna ta' self li qegħdin joħonqu l kabbir u l-kattir tal-postijiet tax-xogħol anke fil-Portugal. Il-President, provaw naġlu daqsxejn issa l-SND Udo Bullman. Kommissarju, Grazie ħafna, Sur Kommissarju. L-Ewropa qed taqbad is-sitwazzjoni mhux bħalma tistgħu tobsru minn dawn id-diskussjonijiet il-qatet jizdit, il-dejn qed jizdit u qed ikun hemm deklin fit-kabbir fil-waqt li l-qat u nuqqas tampigi qegħdin jiżdiedu. Kif għamlu biex nitfu dan in-nar? Ħanqogħdu nitkellmu biss qed noqogħdu nitkellmu nfetqu fuq ħafna affarijiet fil-waqt li kollox qed jaqbad madwarna. Hekk kif kif raznu l-iżbilanċi għanna 120 biljun li ma kunux bizzejiet f'dan il-patt ta' stabilta' kabbir. Ija Hija gidba faħxija bħalma jgħidu ħafna nies jew qed ngħidu li hemm madwar 55 u 60 biljun euro li suppost kellhom jintefqu fuq investiment Ewropew. Il-garanzija taż-żgħażagħ ta' ta' 6 biljun mhix biżejjed aħna għedna li ċifra ferm akbar tkun xirqa. U din l-impressjoni tagħna biex nafqu fuq il-qat fost iż-żgħażagħ qed nagħmlu minflok qed nippruvaw nagħmlu tajjeb għal ħsara li hemm bħalissa u mhux qed inpoġġu f'kundizzjoni li dawn iż-żgħażagħ jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. M'hemmx biżejjed irpar, ma qed nagħmlu xejn biex ngħinu l-istati membri, ma qed nagħmlu xejn biex niġġieldu l-qatt u l-SMEs mhux qed ikollhom il-finanzjament u l-appoġġ li għandhom bżonn qed titkellmu minn tal-inqas fuq dawn l-affarijiet fil-Kummissjoni jew xejn. Iċ-ċittadini qed jitilfu l-fiduċja fil-politika x'jemnu li l-politika mhux se tibdel xejn, għalhekk jeħtieġ li waqfu dan minnu fih. It-trojka mini hija entità bla immaġni m'għandix numru ta' telefon, m'għandix kontrapartijiet, m'għandha l-ebda personalità. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Għajdinna, hemm stati membri li hemm bżonn ninsemmu min huma jekk fil-każ semmihomna. Naħseb li l-politika t-tizgarra l-kollox hawnhekk. Il-kummissarju qed jgħid jiżbalja u jtina perspettiva sabiħa mentri fil-fatt mhijiex jew le. Il-Kummissjoni qed taħdem fi sħab f'dinja ideoloġika jew qed taħdem fuq il-fatti għedinna naqra jekk josbuħ. Thank you, thank you for your question. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħek. Fil-fatt naħseb li huwa importanti li d dimensjoni soċjali tal-EMU tiġi msaħħa sabiex naraw li l-agenda soċjali ta' l-27 stat membru mandiċ, titnaqar. titnaqqar. Kif insibu fil-blueprint tal-Kommissjoni, il-koordinament sorveljanza u l-għajnuna għal dawn il-linji ta' politika soċjali u dawk ta' xogħol għandha tiġi imsaħħa fih dan il-governanza tal-EMU, speċjalment f'dawk is-setturi li tant huma importanti għal linji ta' politika dwar ix-xogħol u kif tiffunzjoni kif taħdem il-żona tal-Euro. Il-kollega tiegħi qed jagħmel xogħol verament sirji fuq dan eh, fuq dan is-suġġett u fi żmien qasir eh, matul ir-rebbja intensified uh, our employment policy se jippreżenta r-rapport tiegħu. Naħseb li huwa importanti ħafna li għal kull zazuħu zazuwa fl ewropa naraw li kunem edukazzjoni, taħriċ, post fej jitħarreċ l-iskema tal-Unjoni Ewropea tibbaża wkoll fuq l-esperjenzi fil-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa fej ila sa taħdem xi 22-25 sena. Anki jekk m'hemmx xi riċetta mirakoluża, xor xorta naraw li iż-żazax jingħataw iktar ċans biex ikollhom edukazzjoni jew inkella taħriġ biex isibu iktar xogħol biex ikunu jistaw jitħlu fid-dinja tax-xogħol meta s-sitwazzjoni tal- xogħol tmur aħjar f'dak il-pajjiż. Issa fuq kif taħdem it-trojka u anki il-żona tal-euro il-kollegi tal-buni biex nirreferi fuq dawn il-punti fil-ġejjini. U fil-fatt il-mod ta' kif għanna il-governanza. Fnafu li fit-trojka dan insofru minn dan il-fattur għax hija huwa proċess diffiċli fil-kuntest trojka d-deċiżjonijiet kollha jittieħdu minn 17 il-stat membru irrid ikun hemm unanimità. Irrid ikun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-IMF. Imma dawk kollha li għandhom xi kontribuzzjoni finanzjarja biex jagħtu jistgħu jagħmluha. Il-kummissjoni biss tat l ideja tagħha fuq il-mekkaniżmu ta' finanzjament li daħal għall-Irlanda u għall-Portugal imma wara li kien hemm oġġezzjoni minn xi stati membri mhux parti mill-żona tal-Euro, mhux se jkun hemm self ġdid fil-kuntest tal-ISM. Dan il-mekkaniżmu ġifieri. Ġifieri għandek 20 possibiltajiet ta' vito. U linji ħomor 20 oħra li, li jistaw ixekklu u diffiċli ħafna li wieħed jaqbel. Ġifiri, is-sistema eh, ma tippermettix li jkun hemm l-aħjar soluzzjonijiet. Jiena nixtieq li naraw kif imbidlu din is-sistema biex il-metodu tal-komunità jkun jista' jintuża aħjar. Dan ġifri li jkun jippermetti għall aħjar soluzzjonijiet. Grazzi ħafna il-Parlament verament jista' jkun il-Parlament jaħseb għal 21 soluzzjoni. Issa nisaw minna tissur Herbert Doffman. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Komissarju. Għandi mistoqsija li diġa semmejnija minn kollegi oħra dal-ħodu. Ġifiri, n-nies fil-pajizi tagħna kif jilqaw deċiżjonijiet tiegħek forsi inti mill-lingwaċ li qed nitkellem bih jien, il-lingwa li qed nitkellem biha jiena, imma forsi inti ma tafx li jiena mill-Italja. Araw x'qed jiġri l-Italja fi Franza bil-kampanji tal-elezzjonijiet jiena l-idea tiegħek ta' sħubija ma tipperswadinix. F'dawn iż-żminijiet tal-lum il-politiċi jgħidu li huma xettiċi dwar l-Ewropa da imma fl-Italja per eżempju il-politiċi ewlenin li suppost qegħdin qegħdin biex jiffurmaw gvern qegħdin jagħmlu kampanji elettorali u jitkritikaw bla edda il-Brussell qegħdin jerġgħu jitkellmu fuq in-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-linji ta' politika ġifiri sħubija makroekonomika fej edha mbżon għalek namlu l-almutana biex intejbu il-mizuri li aħna nintroduċu daw kif jiġu għacċettati minn nies. Inti qed titkellem fuq dan l-istrument ta' konverġenza u ta' kompetittività, il cci xi ħaġa ġdida edin dendlu il-tonnarija il, unek. imma ħafna drabi nafu li nitolbu n-nissi sikaw ċintorin un bat mantu għam lebda rizultat tajjeb. Kif nistaw nevitaw situazzjoni din is-situazzjoni fl-Ewropea meta n-nis taħħa stess ma domx jafdawa, anzi, bil-kontra. Kif tista inti x'tista' tissuġġerixxi biex anki em, tara li dan il-Parlament jagħti kontribut aħjar ta' nitkellmu fuq il-metodi li qed tissuġġerixxi inti. Naħseb li se nfallu hekk dan ma jsirx. Grazzi. Grazzi ħafna. Fil-fatt ħan nirreferi għal mistoqsija li ġiġġa tajt qabel jiena lest li niddiskuti fiktar dettal kif nistgħu nagħmlu sabiex nżidu is-sens ta' appartenenza eh, ta' ġewwa l-Unjoni Ewropew. Importanti ħafna illi l-Parlament Ewropew Kun dejjem involut f'dialogu kostruttiv flimkien mal-Kommissjoni kif ukoll mal-Kunsill dwar eh, l-inizjattivi li nkunu qed nieħdu għall-istrateġija finanzjarja tagħna dwar kemm iċ-ċittadini qed jaċċettaw l-inizjattivi tagħna jiena konxu mill-fatt illi eh, qed ikun hemm l-effett negattiv ta' ċerta deċiżjonijiet diffiċli b'mod partikolari f'xi stati membri Mill-banda l-oħra, minix konvint illi minajr l-Europa jew minajr l-appoċ ta' l-Unjoni Ewropea l-aġġustament ekonomiku ikun kiku iħfef jew aktar faċli. Naħseb illi l-kol f'daqqaħna aktar b'saħħitna u għalhekk importanti li nsaħħu s-suq uniku tagħna. U għalhekk li rridu nappoġġaw l-Istati membri fil- riformi tagħhom u nemmen illi għandna aktar x'nistgħu nigwadanjaw jekk naħdmu flimkien milli jekk naħdmu pajjiż pajjiż għal rashom. Dwar il-CCI f'Marzu eh, proponejna eh, żewġ proposti. L-ewwel waħda dwar il-riformi politiċi makroekonomiċi u l-oħra dwar eh, odda għal kompetittività biex insaħħu l-kompetittività. Dan eh, sabiex eh, nġibu riformi ekonomiċi eh, namlu eh, riformi ekonomiċi wara li kunem dialogu mal-imsieħba soċjali. Naħsbu li dan huwa proċess ta' eh, tkabbir ta' fiduċa fil-Unjoni eh, Ewropea b'mod partikolari fil zona euro dan l-istrument ta' kompetittività huwa għodda, jabiċa għodda sabiex insaħħu il- is-sieda nazzjonali u nkabru l-possibilità ta' appoġġ finanzjarju sabiex nimplementaw ir-riforma. Per eżempju, stat membru eh, jista' jimpenja ruħu illi jimplementa eh, riformi fis settur tal-pensjoni permezz ta' arranġament kontratwali u jista jirċievi appoġġ għal programm dwar għal talim fuq eh, żmien twil got four people for questions left. Anna eh, erba mistoqsijiet oħra u qed nipproponi li nieħu żewġ mistoqsijiet flimkien. U mhux se jkollna 10 minuti għal dan l-slot doppju biex ngħidu hekk mela għandna l-ewwel il-Dominici u l-Varikrazza. Leonardo? Sur Kummissarju, Diskors illi inti għamilt fl-April li għadda waqt l-International Monetary and Financial Committee, inti qed eh, x'kienu l-figuri dwar eh, dejn fiż-żona euro, 88% tal-prodott gross domestiku taż-żona euro fit-tmiem l-2011, 93.1 eh, fil-mija fl-axħar tal-2012 u 95.1% fit-tmim l-2013. Jina rrit nifem aħjar. Inti waqt meta rispondejt il-kollega Lambret, inti qed illi intom qed aħna qed nikkonsidraw fatturi oħra. kollu inti qed illi l-politiki li qed nieħdu qed eh, iservu sabiex kif qed inti to contain high levels of debt. Ejdinna mela x'mhux qed jaħdem f'dan id-diskors inti qed tipproponilna illi nagħmlu xi tip ta' awstorità Inti illi hemm bżonn illi uh, namlu eh, konsolidazzjoni f'mod illi hija favur it-kabbir. Iżda jekk nista' nikkwotalek uh, eh, diskors ieħor ta' 9 ta' April ġewwa Oslo, inti qed fil kas tal-Italja illi l-Kummissjoni permettiet illi uh, l-Italja tkun tista' tisblokka id-dejn tal uh, tal dan minħabba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 Mela, eh, jina inħoss li huwa importanti ħafna illi nitkellmu dwar eh, l-iskwilibri eh, makroekonomiċi kif qalet is-Sinjura Lagarde ftit ilu dawn l-izbilanċi ekonomiċi u tkabbir ma jmorrux flimkien. Intom affermajtu kemm huwa importanti illi nġibu l istabilta mhux biss għall-ekonomija iżda anka għas-sostenibilità tal-proġett tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Inti għet illi l-sfida prinċipali li għandna qudiemna hija dik tal-aġġustament finanzjarju u riformi u l-lum għanna eh, klima li u aktar favur dan kollu u li hemm iktar stabilta, strateġija aktar ċara ma dan ukollu ħafna kollegi eh, qalu li hemm ħafna tħassib min-naħa taċ ċittadini u anke jiena nara dan fil-Greċja. Iċ-ċittadini jridu riżultati konkreti anka għall stabilità ta' l-ekonomija u anka eh, minħabba l-proġett Ewropew. Il-politiki ta' awsterità skontok dawn qed ikollhom riżultat illi jkun favur il-kompetittività sostenibbli kif xtaqna jew le. U it-kabbir ta' dejn ta' pajjiżi li qed jagħmlu dan il-programm ta' ġustament iħasbek jew le. U mbagħad mistoqsija dwar dwar kwistjoni oħra illi inti jirrispondejt b'ċerta mod, iżda mhux kompletament kemm hemm rabta bejn il-politika ta' austerità fuq naħa u um, il- eh, it-kabbir fuq naħa oħra. Eh, huwa possibbli illi nqisu kollox mhux biss il-parametri ekonomiċi biss f'dan ir-rigward. Thank you. Both, uh, both questions. Iva, grazzi mm, Iż-żewġ mistoqsijiet għamlu referenza għal level ta' dejn u ir-relazzjoni mm, li dan ikollu ma' tkabbir ekonomiku. Ovvjament din il-relazzjoni, din ir-rabta hija waħda komplikata ħafna u tiddependi fuq eh, fatturi differenti fi stati membri differenti minħabba li m'hemmx regola waħda eh, fil-rigward ta' dejn pubbliku u meta dan ikun qed ixekkel tkabbir ekonomiku. Madana ukollu il- komunità ta' ekonomisti u nemmen ukoll dawk li faslu l-politiki jaqblu fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel illi livello li ta' dejn pubbliku iwassal għal impatt negattiv fuq it-kabir ekonomiku ikun xikun jekk huwiex lineari uh, jew le. Dan din hija l-bażi tal-patt ta' tkabbir u stabilità tal-Unjoni Ewropea. Għanna nimmiraw sabiex ikonna livell ta' dejn pubbliku taħt is-60%. Teni kwistjoni il-multiplikaturi eh, fiskali u l-effett illi kollom fuq tkabbir ekonomiku fuq medda eh, qasira ta' żmien. Jiena wasal tal-konklużjoni illi irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu permezz ta' riformi strutturali u anke investiment pubbliku u privat sabiex insaħħu tkabbir ekonomiku waqt illi nżommu il-politika ta', eh, ta konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi. Meta wieħed jitkellem dwar programmi li qed jagħmlu pereżempju l-Greċja, hemm fatturi mżjud ieħor illi wieħed irid jikkonsidra fil-kontest ta' tfassil tal-politika. U dan huwa il- il-limitazzjonijiet li hemm fir-rigward ta' ċerta pajjiżi, il-pajjiżi konċernati fil-fatt. Per eżempju, jekk wieħed ikun jixtieq eh, pjan ta' ġustament iktar mexxej fil-Greċja dan ifisser li jkun hemm ippumpjar ta' flus mill-kredituri. Dan jitlob l-għajnuna minnaħa tal-grupp tal, tal-zona euro. Hemm xi tħassib fir-rigward tal- Eh, l-aġġustament ekonomiku fil-Greċja u fil-Portugal, per eżempju. Mbagħad jekk inti tal-opinjoni illi l-aġġustament fiskali eh, għandu uh, jkun iktar kajman, ovvjament, wieħed irid ikun kapaċi jipprovdi iktar finanzjament għal dawn il-pajjiżi u dan jitlob qbil mill-14 il-kreditur differenti taż żona euro dinja limitazzjoni oħra eh, I think we need to, to... President, naħseb li importanti li nkomplu issa għalfej qed tsejjaħ daw il-pajjiżi pajjiżi ta' kreditu milli flok ta' garanzija. Ma tawx flus qed jgarantuh biss il-flus u għalhekk naħseb li tkun ħażina l-konsum pubbliku fejn dak li kun jaħseb li l-flus ġew trasferiti, midri fil-fatt l-ebda flus ma ġew trasferiti, tista' tirreferilhom tirreferi għalihom bħala pajjiżi li qed jagħtu garanzija, termin qed jagħtu flus, u ma jipprovdu self jgħid il-kummissarju. Jiena l-Ingliż mhix l-insennattiv tiegħi imma naħseb li għall-istess ħaġa nirreferu. Il-President, naħseb li aħjar nirreferu b'dan il-mod bħala pajjiżi li jgarantixxu. il-kollega Griga. Grazzi, President, Jiena nirringrazzjak eh, ħafna l-aħħar punt li għamilt, kostruttiv ħafna. Viċi President tal-Kommissjoni, dan wassanni għal domanda oħra fuq dan l-aħħar dak li dan l-aħħar u dan nisemmaw dak il-kollegi. Meta kont titkellem dwar il-pajjiżi li qed jimplementaw program ta' aġġustament. Jek fimtek so inti għed li tippreferi preferi inti u l-Kummissjoni Ewropea kontu tippreferu aġġustament finanzjarju inqas aħrax. Imma għal dan kien hemm bżonn iktar fondi għal programm ta' appoġġ finanzjarju u għalhekk iktar deċiżjonijiet min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali minn dawk il-pajjiżi li jaffru garanziji għal programmi ta' stabilità. Kollegi semmaw il-Portugal, is-sitwazzjoni fil-Greċja taf, x'inhi s-sitt sena waħda wara l-oħra ta' reċessjoni għat li qabbes is-27% nistimi ta' skont il-bassira sena li d-dieħla qed jgħidu li ħajkun hemm deficit zero għal ħajkun hemm żejjed zero ġifir ħajkun hemm eh, primarju attiv biex ngħidu hekk ħanispiċċaw bil-plus u għalhekk fuq dan li qed inti reċessjoni qatt aħrax Il-Kummissjoni Ewropea qed taħseb li ħat implementa xi ħaġa lekk hekk msejħa klawżola ta' reċessjoni li hemm fil-programmi jew le. Din l-ewwel domanda. It-tieni mistoqsija tiegħi fir-rigward it-trasparenza u l-accountability li tagħti rendi konta milek. Speċjalment vis-à-vis deċiżjonijiet ta' trojka. Il-President diġa semmitlek dan il-punt, jiena u l-kollega Ferreira konna proponejna l-Kummissjoni ħafna ilu li l-pajjiżi li din taħt il-programm jiddaħlu proċedura ta' zbilanċ makroekonomiku u dan jintroduċi wkoll id-data fil mowjus pajjiż pajjiż li ġew li jom. Dan kien iżid trasparenza, ikun hemm taħdita iktar demokratika għal x'inhuma l-parametri, eċċetera. Għalfejn ma ħsibtux li tagħmlu hekk. Ramon. Grazzi ħafna Kummissarju, mill-ġdid merħba f'dan il-Parlament Ewropew bħalma taf Kummissarju ħafna stati membri, reġuni huma dawk li għandhom il-gvern jieħdu ssib il-saħħa, il-benessri u l-ekonomija biex waslu għall-investiment produttiv. Issa bżonn konsolidazzjoni ġdida li trid tiġi implementata f'ħafna pajjiżi, għalhekk is-saħħa, l-edukazzjoni, l-benessri u n-nefqa tagħhom għandhom jiġu mħarsa kemm jista' jkun? Jiġifieri tnaqqis għandhom jaqgħu l-ewwel fuq il-militar u l-investimenti bla liħ bħalma aħna konna votajna pal-Parlament fir-rapport tal-finanzi pubbliċi It-tieni mistoqsija tiegħi. Nafu li fi Spanja llum hemm 6.2 miljun persuna qiegħda li huwa rekord ġdid. Għandek xi kummenti fuq dan? Grazzi ħafna. Thank you, Esikars. Il-Kommissarju, grazzi għal-kommenti li għamlu l-kollegi, nibda b'dik għallet il-Sinjura Podimata. Jiena Tkellim dwar il-fatt li jekk deċiżjoni għall-estensjoni ta' programm jew inkella li jkun hemm estensjoni ta' ġustament fiskali kieku dan kellu jittieħed bħala deċiżjoni dan jitlab iktar fondi mill-pajjiżi taż-żona euro li qed joffru diġà garanziji forma ta' self jiġifieri krediti għal dawn il-pajjiżi li minn tiegħu jitlob deċiżjoni ta' kull parlament nazzjonali fiż-żona Ewro. Dan huwa fatt u ta' sekwit din hija diffikultà fit tfassil tal-politika. Tafu li programmi huma nfassla b'tali mod sabiex bekk ikollok tħassib tal-politika dwar dak li huwa meħtieġ pereżempju politika ekonomika u fiskali, anke għal politika tal-impigi minnaħa, u mill-banda l-oħra għandek il-diffikultajiet finanzjari li fċertu punt fil-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Eurogroup jinvolvi anke l-IMF u hemmhekk imbagħad ittieħed deċiżjoni b'unanimità. Mbagħad l-istati membri ovvjament għandhom l dwar id-daqs tal-difikultà finanzjarja konċernata. Fir rigward ir-reviżjoni ta' Greċa u l-inklużjoni tiegħu jew ta' kwalinkwa pajjiż ieħor fil-proċedura tal- eh, tal-izbilanċi makroekonomiċi nafu li għanna programmi għaddejjin u taħdidiet għaddejjin u negozjat għaddejjin mal-pajizi fil-programm huwa iktar preċiż, iktar milli taħt il-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi u barra minn hekk nagħmlu reviżjonijiet darb, erba darbit fis-sena, ġifiri ikollok reviżjoni u jekk ikun hemm bżonn ikun hemm aġġustament bħalma minna bosta drabi bħal pereżempju għall-estensjoni tal-aġġustament parzjali għal Greċja kif ukoll għal Portugal. Għalhekk dan ir-rigward namlu xogħol doppju anke jekk ukoll hemm proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi u għalhekk inħossu li hija essenzjali li aħna nżommu mal-prassi li għandna bħalissa ta' erba reviżjonijiet fis-sena għal pajjiżi li nsabu taħt programm. Is-Sur Tramajosa għamel il-punt fuq in-nefqa tal-militar għad-difiża. Tafu li xi ħaġa li għandu xtaqsam ma l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea hija l-sim tal-kompetenzi u dan għandu jkun parti mill-isforz ġenerali għal konsolidazzjoni fiskali u m'għandux ikun hemm xi eċċezzjonijiet għal reviżjoni tal-diffikultajiet budgetari għall-Istati membri. Kull qasam irid jiġi inkluż. Nafu xedni għaddej fi Spanja għad kbir u dan jisħaq fuq l-importanza li Spanja terġa lura fit-triq ta' rkupru ekonomiku lura fit-triq għal tkabbir sostenibbli u għalħol ħolqien tal-impigi. Dan ifisser, mod konkret, eh, biex sistema finanzjarja titwettaq u tintemm nafu li għatib ma kienx hemm il-korrezzjonijiet kollha meħtieġa u ristrutturar u talba iktar relazzjonijiet bħal pereżempju fil-politika tas-suq tax-xogħol attiv u biex ikun hemm miżuri konformi mal-garanzija għaż-żgħażagħ u l-iskema marbuta magħha. Grazzi għall kommenti tagħkom u nħares il qudiem biex nerġa' lura fil-kumitat tagħkom dalwaqt. Grazzi tajt il-President dan item il-komitat, laqa tal-komitat tagħna, laqa tal-komitat li jmiss fid-9 ta' filgħodu fis-7 ta' Mejju, imbagħad fis-7 ta' Mejju missija u nofsa tlieta. Niltaqgħu għanna laqa tal-żona euro f'dil kamra wkoll u mbagħad ħajkun hemm membru tal-Bank Ċentrali Ewropew li ħaj diskuti il-punt fuq Ċipru. L-IMF ma setawx jiġu hawnhekk għal din id-data imma ħajkonna laqa mal imf iktar tard f'Mejju għal volja li huma qed jinsistu li aħna jkollna laqa mhux imxandra fuq l-internet in kamera aħna tipprova li jkollna format iktar trasparenti iktar miftuħ fil-futur. Dan huwa l-aġġornament fuq il-kwistjonijiet tagħna biex il-kwistjonijiet ta' trojka ikunu fil-beraħ. Hemm laqgħa privata bħalissa f'din il-Kamra għal negozjaturi tal-SSM. Ġifieri jekk iġobkom kull min mhux involut eh, jitlaq mill-Kamra. L-interpretazzjoni tibqa' għal dik il-parti tal-laqgħa tal-SSM. L-interpreti konċernati, grazzi.